fuq fuq il-drittijiet tal-bniedem u demokrazija tal-rapport tal-2015. U jena nistidan il-rapporter sur Panzeri jieħu il-mikrofonu għal erba minuti. Sur Panzeri. <clears throat> Grazie, President. Il-rapport fuq id dritti tal-bniedem tal-Parlament Ewropew huwa strument importanti ta' evalwazzjoni tal-policies tal-Unjoni Ewropea. U nixtieq ngħid diġà Minissa illi ir-rappreżentant e, e, e, speċjali għamlet xogħol importanti ħafna aħna għam kena approċ tematiku u geografiku, u dan huwa importanti ħafna għax irnexxina nsibu guidelines għal Parlament Ewropew għal Kommissjoni Ewropew anki għal Kummissari stess. Kollegi, fl-2000 fl-1972 fi Vienna eh, ħareġ ktib li jismu eh, il-ġlida eh, li ġi tradott minn Benedetto Croce bħala bħala bħala ktib kontra l fasċizmu Iktar tajjeb insemmu il-ġlida għad drittijiet. <clears throat> U nistaw najdu Anna Haren u koll eh, eh, eh, kienet għalet id-dritt li wieħed ikollu drittijiet. Id-dritt li wieħed li kollu drittijiet jew id-dritt ta' individwu li jkun parti mill-umanità u dan għandiġi garantit mill-umanità Għal-daqstant il-bini ta' drittijiet hija impenjativa u dan huwa dritt tal-umanità u dan huwa l-kontra tal-politika tal-, -politika, tal disgust li tkellimna fuqhom fuq id-diskriminazzjoni kontra l-omosessuali, però nsibuha. E, bħal e, fi żminijiet tal-lum id-drittijiet huma inkompatibbli mal-kriżi ekonomika, mal-risorsi finanzjarju u manki mal-bżonn ta' stabilità interna għal ċerti pajjiżi. Però jiena nistaqsi. Jekk il-wedda ta' drittijiet ma tiġix ma tiġix implementata. Allora, xieġri, meta jillimitaw jiġu limitati drittijiet tal-soċjali, drittijiet ċivili, drittijiet ta' xogħol, eh, inkunu qegħdin nagħmlu limitazzjoni ta' demokrazija. F'dan il-każ eh, eh, eh, l-ekonomija trid tara li huma drittijiet li huma kompatibbli magħha. U għal daqstant il-riflessjoni fuq id-drittijiet wasalna l-diskussjoni kulturali. U turi bħala referenza għal eh, għal kriżi ekonomika kif il-ġeopolitika uh, waslet għal konflitt iktar profond e, u, u, u, u eh, pratikament issa irridu naraw kif eh, nistaw nikkonsideraw l-evoluzzjoni tas soċjetà irridu nizguraw li drittijiet ma jinvadux fid-demokrazija ma imma irridu naraw kif se tiġi eżerċitata id-diskrezzjoni politika. U f'dawn il- bżminijiet eh, diffiċli dawn id-drittijiet għandhom ikunu eh, eh, ibbażati fuq l-obbligu li wieħed iwettaqhom. għax il-fatt huwa mhux il-fatt li dawn id-drittijiet mhumiex ġusti imma il-fatt illi huma limitati minn dawn il-fenomeni kollha. Għal daqstant hemm ħafna xogħol xisir u jiena naħseb illi il-kompitu tal-Europa huwa illi inkomplu fl-isfida u nuru koerenza biex verament nirbħuha din l-isfida fuq id-drittijiet tal-bniedem kull fejn ikun hemm bżonn. Grazzi. Nitlob lill-rappreżentant li tiħu l-mikrofonu. Grazzi, President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja ir-rapporter Panzeri u daw kollha li ħadmu miegħu għal biex jiproduċu rapport eċellenti, utli ħafna biex eh, eh, biex jgħinu il-xol, il-bidu tijaj tal-xol fi dritti tal-bnidem. Eh, anki l-invit li huwa għamel, aħna u importanti li nżommu l-sfida dejjem dejjem dejjem olja, urdu namlu passi il-qoddim zar pero gbar ħafna. Issa se nkompri bl-Inglis biex najt illi għalija huwa onur illi nieħu sem fid diskussjoni fuq ir-rapport annwali fuq id-drittijiet tal-bniedem u demokrazija fid-dinja. U kif eh, ir-rapport eh, jgħid il-Karta ta' Drittijiet Fondamentali tajt illi aħna rridu npoġġu d-dinjità individwali umana fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna. L-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem se tibqa' l-priorità l-iktar ewlenija. Mhix qed ngħid li hija waħda mill-prioritajiet imma hija l-priorità ewlenija. U fuqa dina relazzjonijiet mal-pajjiżi terzi u bbażati fuqa. Il-Parlament jimmonitora da jipromuovi drittijiet tal-bnidem, jagħmel eh, xogħol politiku b'azzjonijiet konkreti l-ewwel net li nagħmlu żjariet fejn dawn id-drittijiet huma medda Eh, l-urġenza ta'kom u anki l-valur tal-premju Sakharov dawn huma kollha eh, komponenti ewlenin ta' din id-diplomazija u dan huwa element tal-politika u demokrazija u drittijiet tal-bnidem. Dawn jibqaw sfida fid-dinja u jiena naqbel illi aħna mxejna l-qoddim fuq ħafna eh, oqsma, bon speċjali mill-adozzjoni tal- Eh, tal-pakket ta' drittijiet tal-bnin tal-2020 u anki fil-lowel eh, pjantazzjoni fuq drittijiet tal-bnidem għal eh, fazi 12-14. Il-operaturi kollha Ewropew kienu impenjati għal ġlida fuq id-drittijiet tal-bnidem u dan sar proċess Ewropew. Aħna tajna li nfusla l-istrumenti biex inkunu nistgħu nagħmlu mainstreaming ta' drittijiet tal-bini fil-policies kollha. Aħna eh, eh, rajna eh, illi bid-dialogi ta' drittijiet tal-bnidem impenjaw kemm li inna kif ukoll anki l-imsieħba tagħna strateġiċi f'dawn is-snin. L-appoġġ tagħkom fl-implementazzjoni ta' dan il-pjan kien kruċjali, issa rridu nimxu l qudiem u b'mod partikolari rridu nistrutturaw il-xogħol komuni tagħna fuq prioritajiet definiti Eh, min mindu jiena ħadd dawn id-dmirijiet jiena impenjata biex immexxi l-aġenda ta' drittijiet umani u għandi definizzjoni ta' pjantazzjoni ma rridux li dan ikun ibbażat biss fuq lista ta' azzjonijiet imma fuq prioritajiet politiċi. F'dan il-qafas jiena naħseb li wieħed mill-prioritajiet tagħna għandha tkun li napoġġaw il-tranzizzjonijiet demokratiċi madwarna. E l-isforzi demokratiċi tagħna u xogħol eh, parlamentari tagħkom għandu jimxi u jappoġġa dan u jiena nara u kuntenta nara fir-rapporti tagħkom li tkom tkun tapprezzaw l-sfidi tagħna biex tagħmlu eh, namlu rapporti regolarment fil-flawla. Aħna impenjati aħna biex namlu outreaching lejn il soċjetà ċivili <clears throat> fuq l-iżviluppi tal-policies tal-Unjoni Ewropea. Il-konsultazzjonijiet ma' soċjetà ċivili eh, kem qabel wara dialogi fuq l-iżviluppi kollha wara il-laqat tal-grupp ta' ħidma tal-Kunsil fuq drittijiet tal-bniedem din għamlu għadejjem. Umbat għanna forum eh, eh, annwali eh, li jsir f'Diċembru u s-sena li għaddit kien hemm iktar minn 240 partecipanti hi opportunità biex nerġgħu niddiskutu u nagħmlu reviżjoni tal-policies kollha tagħna fil-libertà ta' espressjoni. U jiena kuntenta nara li intkom taqblu miegħi fl-apprezzament Eh, tal-fat li Stavros Lambinidis umbat eh, ġi maħtur rappresentant tal dritti tal-bnidem. Anki jek huwa ejataw bil-qeda ħdejja huwa eh, importanti ħafna biex jipromovi l-prioritajiet tagħna mad-dinja. Huwa ex parlamentari, ex kollega tagħkom Huwa bi pjaċir kbir illi jiena nista inħabbar uffiċjalment li lkom illum illi jiena id-deċidejt eh, nestendi il-mandat tiegħu li kunsil eh, aċċetta din id-deċiżjoni. Mela biex nitkellem issa fuq il-xogħol konġuntana eh, konġuntan għal prioritajiet tal-azzjoni fuq id-drittijiet tal-bniedem nixtieq nagħmel xi kummenti fuq pull ġenerali jiena naqbel magħkom perfettament sar wasal iż-żmien biex l-isforzi tagħna nagħmluhom kona biex napprovaw eh, eh, il-politika tal-Unjoni Ewropea. Aħna rridu nżidu l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea bħala attur globali rridu nikkonsidraw eh, serjament l-impatt ta' drittijiet Eh, tal-bnidem għanda barra mill-frontieri, manki l sforzi għandhom ikunu integrati eh, mal-ħidma mal tal-Viċi President tal-Kummissjoni eh, li kunu kompatibli mal-Karta ta' Drittijiet Fondamentali. Rridu nkunu koerenti fuq id-drittijiet tal-bnidem kemm barra kif ukoll ġewwa il-frontieri tagħna. U naturalment l-ewwel net eh, importanti anki fl ewropa stess Meta rajt rapportijak, rajt ħafna kwistjoniet li jina nishtiqni natijom priorità fil-pjantazzjoni. Natikom xie eżempi. Barra billi il-bżon li nżidu il-koerenza interna e esterna tal polisi tana, l-għonnet nishtiq inħabbar l appoġġ tana ta' soċieta ċivili Eh, politiku, tekniku, finanzjarju. U rridu nżidu l-isforzi tagħna biex, eh, eh, biex inkattru l-ispazju dedikat. E tieni rridu nindirizzaw l-abużi u l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem li jsiru fil-konflitti u fil-kriżi madwarna. Irridu ntejbu l-kapaċità li namlu prevenzjoni ta' dawn il-ksur u nżidu l-effettività tal-mekkanizmi internazzjonali biex niġġieldu kontra l-impunità. Il-promozzjoni ta' drittijiet tal-bniedem mhuwiex eżerċizzju astratt. Aħna għandna strumenti li nistgħu nużaw fuq livell Ewropew, però rridu intejbu l-effettività tagħhom. Ħanaċ kelmtejn fuq dan. Jiena impenjata fid-dialogu tal-drittijiet tal-bniedem ma rridux illi din tibqa' eh, opportunità iżolata biex niddiskutuhom, imma rridu aħna ninkluduha fil-kuntatti bilaterali ma' kull imsieħba tagħna kif qed jagħmel Lavros eh, eh, u li jikordina anki fuq il-level ta' impenn li għandi eh, mal-imsiħba l-interlokuturi tagħna kollha. Ir-raba punt, nixtieq inżit il-promozzjoni ta' dritti ta' tfal, LGBTI, eh, nisa u anki l-libertà tal-espressjoni tal-reliġjon tal-twemmin Eh, kif ukoll inżidu l koscienza ta' drittijiet tal-bniedem fil-istaff tal-Unjoni Ewropea ma kif l-Istati membri. U jiena napprezza f'dan il-kuntest l-isforzi li tixtieq tagħmel biex tiżgura li l-delegazzjonijiet tagħkom li għandhom kontatti ma' tant eh, pajjiżi ma' dinja jiffukaw dejjem iktar fuq il-promozzjoni ta' dan id-dritt. U jiena naħseb illi fuq dan nistgħu nikkoordinaw l-isforzi tagħna. Il-ħames punt. Fil-kontest tal-promozzjoni tal-indivizibilità u l-universalità ta' drittijiet tal-bnidem, aħna se nkomplu nipromuvaw, nipromovu, nidefendu id-drittijiet soċjali u kulturali u fil-development aid. F'dan il-kontest jiena nemmen l-Unjoni Ewropea tista' tkun fuq quddiem biex fil-implementazzjoni tal prinċipji eh, tal-drittijiet tal-bniedem kif huma rakkomandati mis-Sur Howitt Eh, fil-rapport tiegħu fuq ir-responsabilità soċjali. Fuq il-libertajiet reliġjużi aħna mħasbin ħafna, jiena diġà bdejt nimpenja ruħi flimkien mal-imsieħba eh, eh, tiegħi biex niġġieldu kontra l-vjolenza reliġjuża u rridu nindirizzaw dawn il-problemi. Rridu naraw ir-raġuni soċjali, politika u anki finanzjari u ekonomika f'porti toħra ta' dinja bħal Pakistan u l-Afganistan. Imma anki fis soċjetà tagħna u hawnhekk irridu naħdmu fuq il-dimensjoni interna esterna tal-policies tagħna. U jiena nisisti li promozzjoni tal-libertà ta' reliġjoni tal-espressjoni għandhom ikunu komponenti eh, ewlenin tal-ġlida u parti indivizibbli. Ma nistgħux ikonna sikurezza, stabilità mingħajr id-drittijiet tal-bniedem. Irridu niftakru illi mhux lilna biss imma anki lill imsieħba tagħna dawn l-affarijiet kuljum f'dawn l-aħħar sni xur aħna kundannajna l abuzi massiċi ta' drittijiet tal-bniedem eh, mill-ISIS u anki eh, l-alleanza eh, u barra minnek l-Unjoni Ewropea u l-Stati membri edha tmexxi il-risposta umanitarja fis-Sirja u anki fl-Irak E il-politika tal-Unjoni Ewropea humanitarja e, qed tifoka lajnuna fuq kif nistgħu aħna naslu fejn hemm bżonnijiet mhux sodisfatti u gruppi vulnerabbli. Fis-Sirja qegħdin nesploraw programmi għal minoranzi biex niżguraw is-sikurezza tal-komunitajiet kollha etniċi u reliġjużi u niffaċilitaw transizjoni inklużiva, e, il-bżonnijiet speċjali, nappoġġaw l-integrazzjoni ta' gruppi vulnerabbli fis-soċjetà kapacità u nappoġġaw anki l-isforzi minn naħa ta' operaturi li jaħdmu fil-post biex niżguraw li l-abużi u l-ksur jiġu korretti. U jiena kontenta u jiena negrata ħafna għal proposti validi u rakkomandazzjonijiet li sib fir rapport tiegħek u norbot fuq l-appoċ tijak meta nsibu mezzi biex nkunu nistaw n kollha kolla fl-imkien. U jena inħares l-qoddim f'għad-dibattitu biex nieħu dejjem iktar suġġerimenti fuq dan. Grazzi. Grazzi. Issa, nitlob li sinjura ħaltela tiħu il-mikrofonu għal-minuta. Uh, it's always an important uh, day when we discuss. Hija ġurnata importanti ħafna eh, meta niddiskutu drittijiet tal bidem f'din il-Kamra u jiena eh, fisem il-Kumitat tal-Iżvilupp eh, kuntenta li ngħid li s-Sur Pansiero daħal il-politika tal-iżvilupp u l-kooperazzjoni anka eh, eh, fir-risposta tagħna għal rapport u jiena fiduċjuża li rappreżentanta Olja qed tara il-politika ta' iżvilupp bħala xi ħaġa integrali għal relazzjonijiet esterni u jiena eh, kuntenta ħafna anka bil-sur Savros Lanveriris illi E, e, illi e, b'dak li seħ issa qed naraw ir-riżultati nifraħlek tax-xogħol li sar nifhem li sur Panzer wera fir rapport jew li hemm ħafna punt importanti li għandhom x'qasmu mal-kooperazzjoni, politika kooperazzjoni, sinjura rappreżentanta għaljola bħala viċi president tal-Kummissjoni inti għandek kooperazzjoni tagħna mad-DEFCO, jiġifieri il-dirett direttora ġenerali, um, l-approċ bazati fuq id-dritt tal-bniedem jiena fiduċjuża illi eh, illi ha jiddaħlu wkoll għax jaqblu mal-prioritajiet li inti semmejt anka il kontabilta Grazzi ħafna, issa ħanitlob lill sinjura Nafska biex eh, titkellem għal minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Meta wieħed eh, jipprova jifhem x'inhuma l-aktar affarijiet importanti fir-rigward tal-ugwalanza eh, bejn in-nisa u l-irġiel, u eh, eh, wieħed jifhem l-importanza tal-nisa f'din il-formola u ma jistgħux għalhekk ma nitkellmux fuq il-vjolenza kontra n-nisa. Irridu naraw li konna fiduċja eh, biex naċċertaw li il- ċittadini n nisa ma jisofrux din it-tip ta' violenza. L-istati membri jiddu jassikuraw illi ikollhom speċjalisti fil-ġudikatura u anka eh, fl-iskejjel. Importanti ħafna li nbidlu l-mentalità fost iż-żaża din il-bidla ma tistax isseħbis bil-bidla fil leġizlazzjoni u um, eh, eh, kollox jiddependi anka fuqna. Irridu ninkoraġġixxu lil vittmi biex iqumu u jitkellmu kontra il-vjolenza. Issa naddu għal rappreżentanti tal-gruppi politiċi u nishtiqkom il-kol illi iżommu mal-ħin illi għandkom allokat. L-onorvili preda żewġ minuti. Nixtieq nibda billi nifraħ lill awtur ta' dan ir-rapport, l-Onorevoli Panzeri, għamilna xur ta' riflessjoni u negozjati bejn il-gruppi tal-politiċi tal-parlament u mill-perspettiva tiegħi jkolli ngħid li jiena kuntent ħafna illi il test li votaw fuq u illum jirrifletti tajjeb il-tasib eh, tal-PP dwar il-protezzjoni u l-ħarsin tal-drittijiet tal-bidem u d-demokrazija u jina ninsisti fuq dawn iż-żewġ komponenti, d-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, dawn huma żewġ affarijiet differenti imma illi għalina eh, jolbtu fl-imkien u dan huwa punt illi għandu ikun il-punt ta' tluq tana ta il-rapport ta' Panzeri jenfasizza b'mod tajjeb ħafna l-attitudni tal-Unjoni Ewropea għad-demokrazija u għad-drittijiet tal-bniedem u għana nkunu gburin bil-mod ta' kif aħna nħarsu lejn id-drittijiet tal-bniedem u id-demokrazija u dan anka wara il-diskussjoni li imqan la qabel eh, din ta' issa fejn wieħed mill-kollegi tagħna għal illi mill-perspettiva tal-demokrazija um, Russja jaħjar mill-Unjoni Ewropea Ewropea dan ir-rapport juri li dan mhuwiex il-każ u qed jgħidilna l-fej eh, mhuwiex eh, kemm il-perspettiva tal-demokrazija u anke mill-perspettiva tad-drittijiet tal-bniedem nixtieq inżid li jekk l-Unjoni Ewropea tippromovi d-demokrazija u drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja hija fl-istess waqt trid tirrispetta dawn eh, anka fl-Unjoni Ewropea ma dan ir-rapport mhux qed jitkellem dwar um, il-drittijiet tal bnidem fl-istati membri. Qed ngħidu dan għax kellna anka diskussjoni mal-kollegi um, tal-Kumitat Libe illi kienu mħazbin eh, ovvjament minħabba il-natura tal-xol tagħhom e, b'din il-kustjoni l-Unjoni Ewropea m'għandix tissuġġerixxi li stati membri oħra x'deċiżjonijiet għandhom xi jagħmlu dwar il-legalizzazzjoni tal-abort pereżempju jew il-switch bejn l-istess sessi u affarijiet oħra. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Onorevol Panzeri tal-xogħol li għamel il-President l-Onorevoli Valenziano għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President. Illum qegħdin niddiskutu rapport eċċellenti ħafna huwa rigorus u oġġettiv u profond. Il-drittijiet tal bniedem mhuwiex qasam fejn eh, nisimgħu wisq aħbarijiet tajba. Hemm Eh, ħafna eh, fanatizizmu, eh, intoleranza, razzizmu u dritti tal-midem huma dejjem ipperikolati u mhux qed ngħid dan hekk isu xejn għalhekk hekk f'din il-kamra hemm bżonn illi nagħmlu impenn ċar lejn id-drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt bil-valuri tad-demokrazija dinjita u dinjità għal kulħadd tal-bedmin kollha fid-dinja. Il-ġittijiet tal-bniedem u il-kriżi ekonomika. Eh, huma marbuta flimkien hemm persuni fit-tielet dinja illi minħabba eh, problemi ekonomiċi qegħdin ibatu ħafna u għalhekk irridu naraw illi fil-waqt li aħna għandna l-prijoritajiet tas-sigurtajiet tagħna dan ma ninsawx l-Unjoni Ewropea tkun impenjata u konsistenti u ma nistawx ikonna standards doppji li nikondannaw minna ħaw minna l-oħra mbagħad niffirmaw uh, ftejjemiet ma nistgħux eh, eh, ma jistax ikun luru wiċċ bieħor f'dan ir-rigward. Irridu wkoll nippratikaw dak li nipritkawha uh, biex ħadd ieħor jagħmel uh, bħalna il-kapitlu ta' ġdid tal-bidem u demokrazija huwa vitali għalina. Dan huwa qasam importanti ħafna. Ġdid tal-bidem irridu niddefenduhom u l-kumpaniji Ewropej li huma preżenti f'pajjiżi terzi jridu juru illi huma les li rispettaw id-drittijiet tal-bniedem. Din hija responsabilità tal-Unjoni Ewropea bħala seta ta' setat il-seta umana. E, e, e, aħna nixtiequ narawa din anka li lin mill-frontieri ta' nixtieq nifraħ lill-rapporter. Grazzi ħafna nixtieq inħabbar illi tiġa qegħdin tard u suġġetti oħra fuq l-aġenda li rridu jiġu diskussi għalhekk nitlob il-kollegi kollha biex ma joqodux jollu il-blue cards f'din id-diskussjoni. Il sur Demes Mekker għal minuta u nofs. Grazie ħafna President. Dan ir rapport huwa uh, Eh, wieħed li qed jispjega ħafna sitwazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem hemm xi żvilupp li huma pożittivi għandna fl-Unjoni Ewropea aktar strumenti biex naraw konformità mal-drittijiet tal-bniedem ma kultant ma jkunx hemm biżejjed rida eh, eh, li wieħed segwi dan kien hemm progress fl-Amerika Latina ma foqsma oħra sitwazzjoni marret għall-ar u dimajnejna. Pereżempju fir-Russja, sfortunatament hija wieħed minn dawn ir-reġjuni situazzjoni fejn hemm sfida kbira anka għalina u jiena nix referikom għal-rezoluzzjoni u għal dak li qed iseħħ fir-rigward tal-Krimea. Emmek hemm popolazzjoni żgħira imma għandhom storja terribli ta' deportazzjoni u diskriminazzjoni. Il-Krimea hija pajjiżhom, it-Tartari għexu mal-Russi għal żmien twil, sa riċentement l-organizzazzjonijiet internazzjonali għalu li hemm diskriminazzjoni kbira kontra dawn il-popli għat Eh, diskriminazzjoni fil-mod ta' kif ta' ix-xogħol, il-passaporti, il passaporti il din qed ħares lejn il-waqa ta' poplu sħiħ fil-fatt. Imma aħna kollu qegħdin ngħidu li għandna inħarsu lill eh, minoritajiet anka minoritajiet eh, reliġjużi u fil-vant dawn m'għandhomx jiġu diskriminati laqas fil-Krimea għal żewġ minuti kelima li missa, grazzi ħafna President, nixtieq nifraħ l-Honorable Panzerja rapportija u li nasib li eżempju tajjeb ta' eh, rapport inklusiv li jgħat daħal fih dak kollu li kienu qegħdin jgħidu l-NGOs u anka dak li konna qegħdin jgħidu aħna stess hawnhekk irnexxielu eh, jinkludi wkoll l-impunità, il-ġustizja kriminali internazzjonali, libertà tal-kelma u il-drittijiet tan nisa u t-tfal l-LGBTI e, kienet biċċa xogħol tajba ħafna. Hemm punt però Iġifiri, il-ħarsin ta' dawk li defendu drittijiet tal-bniedem, illi mhuwiex koper tajjeb, jiġu hawnhekk eh, il-kallima u jgħidulna eh, x'qed eh, iseħħ pajjiżhom u li huma għandhom i perikolata minħabba dawk li jkunu qegħdin jgħidulna. Em fil-fatt 15 il-premessa f'dan ir-rapport imsemmija wkoll l-aċċess għal sanità u għall-ilma u din mill-2010 li hawn rikonoxxuta bħala waħda mid-drittijiet tal-bniedem li m'hemmx imniżel huwa fil 15% tal-popolazzjoni tad-dinja m'għandhomx aċċess għat toilet qed nitkellmu dwar biljun ruħ illi ikollhom bżonn ikollhom jagħmlu l-bżonnijiet tagħhom barra it-triq u ħafna tfal imutu minħabba l-mart illi jeżisti għandna ir-riżorsi biex aħna nirdu ċertu mart serju bħal kolera u kolera u bħal um, tajfoid per eżempju E, anka l-izvilupp eh, ta' tfal, eh, l-izvilupp eh, edukattiv qed jiġi imxekkel minħabba dan, qed ikun u ukoll problemi oħra anka problemi oħra marbuta mal-vjolenza mm, sessuali u nixtieq insemmi u koll il-kampanja li qed isseħf fil-ġnus maquda biex eh, eh, kulħadd ikollu aċċess sanità diċenti. Eh, il-kellima li jmiss, grazzi ħafna President. Kull sena aħna nħarsu lejn ir-rapport annwali dwar id-demokrazija fid-dinja u dan ir-rapport ta' l-Onorevoli Panzeri kopri ħafna punti għalhekk jiena nixtieq nirringrazzaha ħafna affarijiet li huma pożittivi imma l-Unjoni Ewropea mhijiex ħilsa mill-libera u ħilsa mill-kritika ma tistax tippunta suba għalejha tieħor. Irridu narfu il-responsabilità il korporativa imma rrid ikollna wkoll um, għodda internazzjonali eh, biex inwaffqu l-impunità kontra dawn l-organizzazzjonijiet internazzjonali. Irridu naraw u koll l-impatt um, um, li għandhom il-ristrutturar u anka klawżoli tal-dritti tal-bniedem li jitkellmu dwar eh, l-immigrazzjoni ma' pajjiżi eh, terzi u anka il- proċess ta' kartun fil- fil-kas tal-arn ta' l-Afrika hemm e, e, problemi anka ta' e, oħra li mhumiex imsemmija f'dan ir-rapport. L-Onorevoli Lockler għal minuta. Grazzi ħafna President, rappresentanta Olja, rappresentanta rappresentant tal ġiti tal-bnidem. Dan huwa rapport eċċellenti komprensiv li jippreżenta l-attivitajiet eh, tal-Unjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem u hemm rakkomandazzjonijiet tal titjib Hemm imniżel fejn irdu jiġu sforzi biex aħna nkunu nistgħu immexxu x-xogħol tagħna il qudiem diskussjonijiet ma' diplomatiċi u anka ma' parlamenti oħra ħafna drabi jinkludu ammirazzjoni għax-xogħol ta' drittijiet tal bidem li aħna nagħmlu ma' ħafna drabi jkun hemm kritika wkoll immirata lejn il-politika eh, tagħna illi eh, fija aħna eh, ma eh, nkunux fil-fatt qegħdin nagħmlu biżejjed pereżempju ma' dawk li qegħdin jitilfu ħajjithom fil-Baħar Mediterran irridu nagħmlu xi ħaġa, nagħmlu xi ħaġa serja biex anka insolvu il-problema tal-refugġati għax ġdija krizi. Il-rapport għandu xie suġġerimenti għal titjib imma ma nix niksbu maġġorenza għal rakkomendazzjonijiet kollha bħal il-konformità ma' drittijiet tal-bniedem u li dawn ikunu integrali mal-ftejmiet um, uh, uh, kummerċjali tagħna u rridu naraw eżattament uh, kif qed tiġi implementata il-politika u xi sanzjonijiet jistgħu jingħataw fejn jkun hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem u jistgħu jagħmlu l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Korraw għal-minuta. Grazzi ħafna President, jina u koll nilqa' il-rapport u xoll li sar mill-kollega Panzer kien bieċa xoll eh, tqila ħafna u rapport twil u voluminus u jitratta ħafna eh, eżempji ta' suġġetti li huma distinti. Eh, apprezzajt ix-xogħol li hemm niżel il-katalogu tal-pajjiżi u il-diskussjonijiet u il-politiċi. il, il politiċi forsi veru seta sar aktar imma il-puntatlu huwa tajjeb fil-fema tiegħi. Napprezza wkoll il-fatt illi f'perjodu fej l-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea suppost qed tħares ukoll eh, dawn il-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi terzi eh, eh, Iridu naraw li daw ta' sow jiġu ħarsa. Irridu kun hemm klawżoli vinkolanti strumenti ta' kontroll effettivi. Ir-riżoluzzjonijiet tagħna ħafna drabi ma jkunux segwiti minn azzjonijiet oħra aktar konkreti. Dodds pentru un minut. L-Onorevoli Dodz għal minuta. Sur President, dan ir-rapport jixet dawl fuq l-abużi tal-drittijiet tal-bniedem, violenza kontra nisa u l-ġbejbiet, il-mutilazzjoni ġenitali, il-violazzjoni tal-libertà tal-kelma tal-reliġjon ta' twemmin, Pero kultant naħseb illi aħna nħarsu lej dawn l-abbużi bħala xi ħaġa li qed li l-in minna. Fl-Irlanda ta' fuq fil-26 u 27 ta' dan ix-xahar il mm, eh, kien hemm ħajkun il-Kummissjoni ħadd ħal tqajjem każ kontra ashers u negozji tal-familja tal-li ma ridux jagħmlu kejk bil-messaġġ li fuq kien hemm eh, eh, msemmija żwieġ bej eh, persuni tal-istess eh, sess. Dan huwa ksur tal-artiklu dista tal-Konvenzjoni um, tal-Unjoni Ewropea ta' ġrittijiet tal-bniedem. Il-sfida tal-leġislaturi għalhekk hija illi kif qalet Lady Hale akkomodazzjoni raġanevoli għal dawk illi għandhom twemmin um, qawwi reliġjuż. Għandna bżonn libertà eh, eh, eh, għandu jkun hemm il-libertà tal kosċenza jiena nixtieq li membri oħra tal-Parlament jisihbu miegħi u jgħidu dan b'mod ċar għal minuta u 30 sekonda is-sur ġib. Dan ir-rapport fuq il-drittijiet tal-bniedem dan ir-rapport annwali huwa biċċa xogħol ibsa ħafna speċjalment uh, biex min jaqraħ ikun kontent bir-riżultati għalek jina nixtieq ringrazzja l rapporter tal-isforzi tiegħu. Naħseb li s-sena 2013 markat bidliet importanti ħafna speċjalment fl-Ukrajina il-vitmi tal-Euro Majdin kienet is-sena u kol fejrajna bidliet sinifikanti wara il-rebbija il um, uh, arbija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 qed iħallu uh, fitriqithom uh, ħafna violenza il-distruzzjoni ta' Malula per eżempju fis-Sirja, il-tkissir um, tal knejes u atti oħra barbari bħal daw. Is-sitwazzjoni tal-Kristjani um, hija qed deteriora madwar id-dinja kollha fil-Vant Nofsani fil-Korea ta' fuq u f'reġjuni oħra fl-Afrika. Skont eh, stimi 100 miljon eh, eh, nisran jiġi persegwitat fid-dinja u eh, mijiet ta' elu fit il-fuħajietom. Il-rappresentanta Olja u kol samet dan fil-rapport qed naraw imsemmija ukoll avvenimenti ta' sitwazzjonijiet fejn iġritiet tal bnidem huma miksura fil-Mali fil-Libja fis-Sudan u fin-Niġerja. U fl-aħħar ma mhux lanqas Edin naraw u koll eżempji li huma pozittivi il-sena 2013 kienet il-bidu tal-Fond tad Demokrazija Ewropej u għal darboħra tajna il-premju Sakharov illi immarka l-importanza ta' din is-sitwazzjoni. Sir Ħalza għal żewġ minuti jekk Dan ir-rapport huwa wieħed ambizzjuż ħafna jikkonċentra fuq ċerti punti ewlenin li għanna xaqsu mad-drittijiet tan-niedem. U r-riskju ta' ċerti kwistjonijiet li jistgħu jinfaqgħu u li rridu naħdmu fuqhom fil-bidunet il-Parlament. Semma l-abilità li nkunu nistgħu nislu fil-bidu u għanna rekomendazzjoniet f'dan il-rapport biex ikonna biex jitwaqqaf grupp eh, parlamentari għal-ħidma biex kemm jista' jkun ikonna stampa ċara ta' situazzjoni. Dana jgħin fil-riskju tal- istand dana jgħin biex il-riskju tal-istandards doppji jitnaqsu. Hawnhekk qed nipprovaw nevitaw ukoll l opportunizmu politiku. M'hemmx ksur ta' drittijiet tal-bniedem li huwa importanti jew mhux importanti, dawn huma kat fihom kategorija sui generis u fil li għana ninvestu um, f'dinja fejn għandna l-istat ta' dritt il-libertà u d-demokrazija e, jeżistu, ikunu hemm u bekk ikonna dinja sikura l-politika għandha sip il-bilanċ tajjeb bejn id-diplomazija u l-kritika um, illi wieħed jiddikjara b'mod eh, pubbliku. Il-rappresentanta il-rappresentanta rappresentanta Olja, sur represidenis um, dan qed jaġixxi sew u rridu naħsmu miegħu sew. Iżjed, grazzi. Isur Basbel dejkeġ bokal minuta. Grazzi ħafna, President. Dan il-rapport ta' Sur Panzeri huwa ċar daqs il-kristall fi rigward tal-persekuzzjoni tal-Kristjani sewwa li aħna nsemmu dan il-punt u li nikkritikaw is-sitwazzjoni nixtieq ngħid lill-rappreżentant ta' Olja li importanti illi nimplementaw ir-resoluzzjoni fuq il-libertà tal-osservazzjoni tal tal-reliġjon f'paragrafu 132 nitkellmu dwar il-linji gwida tal-Unjoni Ewropea u l-ħarsin tal-libertà tal-reliġjon u tal-twemmin. Jiena ma naħsibx li ħafna sar fil-fatt fl-implementazzjoni ta' dawn il-linji gwida, nixtieq inkun naf sar fil-fatt. U bekk irġajt lura għal dak li intqal, m'hemmx rida politika hawnhekk m'hemmx hawnhekk fil-Parlament Ewropew, iżda jista' jkun hemm rida politika x'imkien ieħor u nixtieq inkun naf li verament nappoġġaw dan il-prinċipju. Grazzi. Survival jekk jogħġbok għal-minuta. President, Signora, Komissarju Oli, il-rispett għal dritti tan-nidem suppost huwa prekondizzjoni għal relazzjonijiet tagħna ma' pajjiżi li aħna għandna relazzjonijiet kontrattwali. Iżda hemm konsekwenzi għal dawk li jiksru il-drittijiet tan-nidem il-liġi internazzjonali u jokkupaw territorji ta', pajjiżi oħrajn. L-Ungerija, l-Prim Ministru temmek edna li mhux qed jappoġġa da kollu l-Armenja ta' poġġa Nagorra Karabakh għal fl-intervista f'pajjiżi illi l-Armenjani eh, um, eh, eh, l-imsieħe Pawlini fl-ekonomija u d-difiża hija r-Russja u il russja t-rapprezenta il-mandat għal-assigurezza ta' pajizu. Il-gvern ta' Marok u koll, imsiħeb għana u koll, et jautorizza konferenzi ta' livelloli f'dala fil-territorju okkupat ta' Sahara fejn il-Marok et jikser id-dritt bażiku tal-popolazzjoni ta' Sahara. Signora Albogherini aħna sem bidlu xi ħaġa hawnhekk fil-politika tagħna fil-gwatt ta' dawn il-pajjiżi. Grazzi. Is-Sur Terry Kabra, Sikjoġ Bakal Minuta, grazzi ħafna President. Il-pozizjoni tan-nisa fis-soċjetà għaddit eh, minn tibdila għall-aħjar. Iżda, l-inugwaljanzi bejn il-sessi soċjali, ekonomiċi u oħrajn għadhom jeżistu anki fil-pajizi fl-Unjoni Ewropea u bejnhom. Jiena e- e- nipermettu li nikwota xi linji li nkidbu minn John Stuart Mill 146 sena ilu fil-mod li zjet espressiv tijaw u jajt il-beneficju aħna t nistennew aħna x-beneficju sajt nistennaw mill-li natu l-nisa l-fakultajiet kolla l-użu tal-beneficju taħħom, fl-użu tal-xol taħħom u anki ninkoraġġixhom um, bħal pajjiżi oħra, dan jfisser li nirdoppjaw il-fakultajiet mentali għal servizzi żjed oli tal-umanità. Tal dan għala 146 sena ilu. Grazie ħafna, Sur President. Sir eh, eh, sur Kave kjoġbok għal-minuta. l ipo fil-president tijaw Benja Banistelli et jirrabja mal-unions tal-li għamlu azzjoni tal-unions fuq il-ksur ta' ġittijiet tal-nidem. Kienem eh, persuna li tkeċċelt minħabba il xaħġa li ma kienx vera u persuni li ma ġew rifjutati xogħol. Il-unions tal-Olanda kella u kol problemi frigwad tal-ġitti tal-personal. Iżda li po għal eh, li kienu immuni ħaġa xokkanti hawnhekk mhux biss paw u għandha l-immunità frigwat tal-UNHCR u anki l-Komissjoni, iżda anki l-Parlament Ewropew qed jagħtih l-awtorità ġudizzjarja fl-Unjoni Ewropea taħt il-patenta Ewropea waħdanija kif nistgħu nikkotaw il-ħarsin ta' dritti tal-bniedem meta għandna ksur fil-organizzazzjoni fissem l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi, Sur Amerik Xopradi kħoġbok għal-minuta. Sur President, kollegi, dan il-rapport juri il-fat illi l-element fondamentali tal-politika tad-drittijiet tal-bniedem huwa tal-politika tal tal-affarijiet barranin. Għanna nizguraw illi meta pajizi jintalbu iċedu xi talba minħabba ideoloġija din għandha titwaqqafax fuq il-xena fix-xena internazzjonali għandna nkunu b'saħħitna. Iżda għandna ambizzjoni waħdanija biss hawnhekk. Illi nesportaw il-kultura tagħna tal il-nappoġaw l-abort bil-erda tal-ċivilizzazzjoni fil-familji, il-velenu tal-LGBT jinsab imkien fil-rapport tal-Panseri, dana ġi mafus mill-estremisti fuq il-xelluk. U eh, dawn huma takki kontra dritti tal-bnidem illi morru kontra iċ-Ċina eh, u Russja. Eh, dawk illi appoġġaw id-dinja se javotaw kontra il-rapport. Grazzi. Is-sur Tokex lazlu jekk għal minuta. Sir President. Il-Konsil adotta il-qafa strategiku tal- tad-dritti tal-bniedem u demokrazija biex nappoġġaw l-impen tagħna ma' pajjiżi terzi. L-Unjoni Ewropea issa għandha rappreżentanta għolja tal-speċjali għal-dritti tal-bniedem um, biex ikonna xogħol effettiv. Nistgħu ngħidu li aħna issa għandna għodot aħjar biex niddefendu flimkien id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja. Iżda għadha qed nissiltu biex nitkellmu għal fisem id-drittijiet tal-bniedem. Għax għadna mifrudin u nikkompromettu l-valuri tagħna tal-misħija illi rapport tant importanti jintuża b'mod ekwis minn dawk f'din is-sala biex jenfasizzaw xi kwistjonijiet illi għadhom taħt eh, kompetenza eh, nazzjonali dan huwa ħażin, dan jnaqqas il-kredibilità tagħna. Jiena kontra kull sforz illi waqfuna milli nindirizzaw tajjeb id-drittijiet il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem attwali li inkludi l-persekuzzjoni ta' u tortura in-nisa kontra n-nisa tfal il-Kristjani u il-rifugġati. Il-President jinterrompi il-kellim. Is l-Onorevole Hawit, jek joġbok għal minuta u 30 sekonda. Eh, skużani, eh, signora Valenziana, eh, sta titkellem da il-karta blu? Le, punta ordni, President. Forsi kien hemm problema fl-interpretazzjoni, però l-aħħar kellim ta' qabel tal-aħħar irrefera għal LGBTs bħala velenu. Jina insejjaħlu biex jirtira dak il-komment. Għajr, jekk dana kien zbal mill-interpreti, dana mux sew, ma tistax tirreferi għal LGBTs bħala velenu, ma nistax naċċettaħ dan. Iva, din hija eh, blue card fil-fatt. Iżda nib naddu l-qoddim u senati l-kelma lil richard Howitt tal-minuta nofs. Grazzi ħafna, grazzi l-President. Pala relatur fuq il-responsabilità tal-kumpaniji jiena nixtieq nuża l-ħin li għandi biex niffoka fuq l-aspetti tal-rapport u nsejjaħ li rappreżentanta għolja biex id-daħal fisseħ l-prinċipju tal-ġnus maquda u anke l tal-prinċipju tal-bniedem u anke l-pjan ta' azzjoni u nixtieq nirringrazzja l-sur Panzeri għall-appoġġ tiegħu. Kienet l-Ewropa li ħolqet l-idea tal-pjan ta' azzjoni tal-gvern fuq il-prinċipji ta' gwida li ġew adottati mill- President Obama issa nittama li ninsistu iżda biss l-istati membri kollha jimplementaw nixtieq li jkollna pre-review rigward tal-istati membri u jkollna review rivista sħiħa. Issa rigward tal-proposta Franċiża jekk jogħġbok ikkonsidraw il-ħtiġijiet u l-rakkomandazzjonijiet Ewropej dwar kif il-kumpaniji jistgħu juru l-diligenza rigward tad-drittijiet tal-bniedem fil-katina ta' provista u peress li jena naħdem fuq il-rapport tal-finanzjari fil kumpanija frigwad tal-obligi ta' drittijiet tal-bnedem jena nitlob l-rappresentant għolja biex tappoġġa l-implementazzjoni ta' dan il-qafas iżda anki illi taħdem fuq eh, il-lanijiet sostenibli tal-millenju ta' Banki Ki-moon biex dana jkun ħtieġa Eh, globali u mux tal-Unjoni Ewropea nittama li taħdem għad diġi ġustizzja u l-Kummissarju temmek biex tiżgura se ġustizzja għal vitmi tal-dritti tal-mirem ħat tal-kumpaniji kullimkien fid-dinja. Għanna ġenda rikka ħafna u dan huwa dmir tagħna li najnu jimplementaħ. Sur Jurek, kħarġbak għal-minuta. Grazie ħafna President, jina naħseb li dan il-rapport suppost għalinna fuq rispet dwar drittijiet tal-bnedem fih ċerti dispożizzjonijiet li jmurru kontra drittijiet tal-bnedem. Punti 165 għanna attak fuq ir-rieda tas-soċjetajiet sħaħ mill-Godardi eh, u l-Slovakki fil-referendum fil fej għalu li rridu jirrappreżentaw il-kunċett nazzjonali tal-familja. Tal Barra minnek f'dan il-kont, aħna qed naraw attak fuq il-fatt biss li dan il-referendum sar. Jekk illum niddeċidu nikkritikaw il-fatt li xi ħadd tkellem f'referendum favur kunċett tal-kunċett ta' familja, salim eh, eh, il-ċittadini jistaw jiġu perikolati, jistaw um, jiġu persekwitati minħabba l-omofobija. Il-Parlament il ta' Repubblika tal-Polonja fl-2006 għal illi jekk niddeċidu nasoċaw roħna mal-tradizjoniet ta' ġudeo eh, kristjani tal-Europa ma nistawx nintroduċu um, konċetti ġodda bħal l-omofobija. Relatrice del report sulla situazione dei diritti. Il-rapporter para Innixinu l-apprezzamenti għal rapport ta' panzera, il-kuntest li għedin fiħillum huwa favur u sensibli fi rigward ta' drittijiet fundamentali. Anka minħabba il-mandat tal-ewwel viċi President tal-Kummissjoni u il-pożizzjoni eh, tiegħu li jgarantixxi il-ħarsin ta' charter il nixtieq ngħid illi l-Unjoni Ewropea biex qed ħares sew lejn id-drittijiet tal bnien fuq livell dinji. il-ħarsin ta' drittijiet tal-bidem li rridu jsiru wkoll anke fl-Unjoni Ewropea in-nifisa. Irridu nkunu koerenti anka mal-qafa strateġiku tal-drittijiet tal-bnidem anka fir-relazzjonijiet tagħna ma barra mill-Unjoni. Irridu niverifikaw il-rispett ta' drittijiet tal-bniedem anka fir rigward tal-istati membri infusa. Kellim li miss. Grazie ħafna, Sur President. Aħna smajna ħafna dwar l-importanza tad drittijiet tal-mniedem fil-politika tal-affari barranin tal-Unjoni Ewropea li tapplika għal pajjiżi terzi. Aħna nisimgħu dwar il-iksur ta' drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea stess, bħal Polonja u fir-Rumanija. L-Amerikani torturaw il nies f'dawk il-pajjiżi u forsi dawn l-affarijiet qed isiru f'postijiet oħra fl-Awstrija 60 sena wara il-trattat statali għandek nis li qed ikollok iħallsu sentenza ta' 15 sena u mbagħad għandek nis li qed jiġu persekwitati minħabba l-opinjoni tagħhom, eluf li qed jintefgħu il-ħabs, Eh, raġel ta' 78 sena li nata sentenza ta' 12 sena un bat kellu jidħol fil-trattament psikoloġiku un bat għanna seba membri tal-parlament li għad 18 xur instabu fil-taħt detenzjoni minn eh, akkużi. Grazzi, signora Kinga għalli kħeġbok għal-minuta. Jiena kontenta fejn nara li id-dawn id-drittijiet nataw f'dan il-post f'dan il-rapport tajjeb li konna kapitlu għalih fuq il-minoranzi nazjonali etniċi u aħna għarafna il situazzjoni speċjali tagħhom ifisser li għandhom ikollhom il-drittijiet ugwali U post speċjali. Iżda xtaqna nitkellmu dwar is-sitwazzjoni diffiċli dwar l-insara u nisa u l-tfal fil vanna f'sani li ġew torturati nqatlu u eh, spiċċaw il-sira minħabba il-twemmin tagħhom. Dawn l-azzjonijiet kontra l-drittijiet tal-bniedem imorru kontra it-talim ta' kwalunkwe reliġjon kbir jew ewlieni, dawn huma reati kontra l-umanità, dawn huma martiri. Tana ma nistawx inħarsu minnajr ma namlu xej. Nishti nitlob il-rappresentanta Olja biex tiżgura illi l-odot jinsabu l-odot biex naħdmu kontra dak li qed jiġri. Jiena tlabt il-kollegi mill-bidunet illi mhux biex ma jkunx hemm karta l-blu waqt dan dibattitu jgħid il-President sur Krista għal eh, minuta u nofs jogħġbu. Grazzi ħafna, President jiena se nuża din l-opportunità biex Najt prosit li sur parzeri għal-kontenut ta' rapporti għaw għal-mod bilanċatu professjonali kif u ħares li indritti tal-bnidem. Aħna dan l-axar ċelebrejna il-jum tan-nisa u E, u nasab li jen violenza kontra nisa permezz tal-abbort selettivi u anki il-xol sforzat fost it-tfal. Dawn huma eh, fost eh, l-ar ksur ta' dritti tal nidem il-lum ġurnata frigwa tal-skont l-istitut tal-istudji eh, demografiċi, l abort selettiv et jispandi mill-van tal-Balkani u fl-Asia ċentrali fejn menx bilanċ bejn il- bejn il-feti li huma eh, bniet u u u eh, subin u mumiex ugwali. Għanna napoġġaw dan il-dinazzjoni kontra l-violenza kontra n-nisa u għanna ninkludu metodi biex nġildu dan anki fil- fil-pjaniet tal-izvilupp għal pajjiżi u anki ta' drittijiet tal-nidem għal pajjiżi. Nixtieq nilqa l-azzjoni kontra l-ġlida kontra l-xogħol fossi it-tfal u għandna neliminaw dan din il-prassi bħala MEPs. Jiena sanat il kelma lis-Sinjura Tomasic għal minuta jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Mela ġenerali jiena sta nappoġġa dan ir-rapport iżda jiena għandi nirreaġixxi għal 165 l-artikolu fejn ir-rapporter jitkellem dwar il-referendum tal-2013 Eh, fit termini negattivi il konnotazzjoniet ta' dan huma eh, eh, ta' ħasra aħna ma naħsbux illi illi kien hemm diskriminazzjoni kontra l-LGBT. Naħseb li dan wassal għal legalizzazzjoni jippermetta legalizzazzjoni tal-żwiġijiet tal-persuni tal-istess sess permezz tal-, tal, tal, tal possibilitajiet ċivili. U aħna nasbu dwar il-żwieġ bejn nisa mara u raġel hija protezzjoni tal-valuri tagħna illi bekk stajna nżommu soċjetà omogenja. E, il-kelim li jmiss. il birra votajna fuq il-rapport ta' Sur Tarabella u soċjalista Belġan u kien hemm min faħru fisem il-PPE u issa għanna Sur Panzeri fejn l-opone daw kontra tal-PPE se jivvotaw u kolla li jiena votajt kontra il-rapport ta' Tarabella u anki ta' Panzeri jek se namel għax għanna l-ideologija tal-agenda unek u biex ikonna drittijiet tal-minoranzi li morru ma' din il-politika Panzeri konferma u koll. Il-Unjoni Europea qed jgħaddi l-ħin tiegħu fejn qed jgħallem ta' parsi qed jgħallem id-drittijiet tal-bniedem lill dinja kollha waqt li qed mur kontra d-demokrazija u ma tirrespettax ir-rida tal-poplu l-artiklu 165 pereżempju jikondenna il-Kroazja biex tiddefinixxi l iżwiġ kontra raġel u mara. Tista' dinja ħaġa tal-ħaġeb kien hemm referendum u dan ġi rappresentat u dal-waqt eh, dal-waqt eh, dan għadhom qed juru l-ismerrija lill-Unjoni Ewropea. Is-Sur Manja Kjoġbok, il-Parlament Ewropew. Hawnhekk qed inħarsu lejn il-56 anniversarju tal-irvel ta' Bettin u għanna ħafna komitajiet fl-Unjoni Ewropea u drittijiet fondamentali tal-bnedem u l appoġġ biex persuni jkunu jistaw jgħixu fil-paċi u aħna nappoġġaw dan. Kienem ħafna illi jinqatlu u jew ġew arrestati. Aħna nappoġġaw dialogu bejn ir-rappreżentanti ir-re eh, il-Dalai Lama u anki il-gvern. Il Jixtiequ jappoġġaw drittijiet tagħhom il-kultura tagħhom, il-spiritualità tagħhom, il-lingwa tagħhom u aħna nibqgħu impenjati biex nwaqfu l-idbatija u l-umiljazzjoni tal-poplu ta' Tibet fl-aħħar. Grazzi. Isur Rodriguez għal minuta u nofs. Grazzi, President. L-ewwel qed nixtieq nifraħ lill-Kummissarju tal-ħidma taħħa sissa. Fil-fat l-Unjoni Ewropea tippromovi kull-imkien fid-dinja rispett ta' demokrazija drittijiet tal bnidem il-libertajiet fondamentali u rispettu ukoll għad-dinjità umana. Il-politika baranija tal-Unjoni Ewropea segwi dawn il-prinċipi. Ħafna drabi il-politika kommerċali tal-Unjoni Ewropea però tati priorità għal ċerti reġimi prioritarji li jiksru drittijiet tal-bnidem. Dritt tal-bnidem jista' jiġi melub specialment meta dawn id-drittijiet tal-bnidem jistgħu jiġu użati bħal armi ta' gwerra. In-nisa għadhom il- eh, eh, l-inqas eh, l-iktar vulnerabli fi drittijiet tal-bnidem għandu jiġu protetti totalment. Rridu kuna miktar pressjoni minnaħat tal-Unjoni Ewropea lejn il-pajizi barra mill-Unjoni Ewropea li jiksru drittijiet prinċipali tal-bnidem, tal eh, specialment drittijiet tal-mara. Min irrit jidħol fl-Europa u jina nitkellem hawnhekk fuq in-nisa u tfal li jiġu mill-Mediterran għandu jkun hemm iktar investimenti biex nipromuovu u niproteġġu dawn il-persuni hemm ħafna mwiet fil-Mediterran u ma nistawx narawhom dawn bħala ħsara kollaterali huma ħsara gravi tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Eh, Sinadinos. Grazzi, President. Xtasbu fuq istituzzjoni li tamel dikjarazzjonijiet gbar fuq il-fatt li reġimi demokratiċi huma karatterizzati mir rispett ta' drittijiet tal-bniedem, libertà ta' espressjoni, libertà fondamentali, meta wieħed mill-membri stess ta' din l-istituzzjoni tikser il-prinċipi kollha. U din l-istituzzjoni tara għajnea mm, f'dawn is-sitwazzjonijiet aħna xifti żmien ilu aħna denunċajna l-gvern Grek u l-Prim Ministru Samaras kontra il-ġustizja eh, grega biex tarresta il-president u xi demutati ta' eh, Golden Dawn. Eh, u aħna din is-sitwazzjoni rapportajnija dawn il-fatti li huma kontra l-libertà għad-drittijiet tal-bniedem, il-ġustizzja, trasparenza u l-libertà ta' espressjoni. U aħna nittamaw illi anki jekk dan din l-intervenzjoni ġeja ftit tard, imma l-Parlament se, se tuża din is-sitwazzjoni biex twaqqaf dan eh, u nixtieq ngħid lill-rappreżentant Mogherini illi rridu l-ewwel nirsolvu problemi f'pajjiżna. Grazie. President, il-rapport annuali huwa strument importanti ħafna. Hemm bżonn nikkonċentraw ruħna fuq is-sitwazzjoni kif inhi. Barra mill-Unjoni Ewropea u jiena nitama illi fil-pajjiżi membri dawn il ċert dawn il-klim jiġu kanċellati għax mhumiex ġusti. Fl-istess ħin qed nitkellmu fuq il-kwistjoni tad dritt tal-ħajja. Però ħafna drabi nitkellmu fuq dan is-suġġett skont kif inhi l-filosofija ta' kulħadd. Ix-xjenza turi li l-ħajja tibda qabel qabel it-twelid. U din hija ħaġa li għandha tiġi regolamentata fil-pajjiżi membri u għandu jkollna l-istess atteġġament meta nitkellmu fuq pajjiżi terzi. Id-drittijiet tal-bniedem huma universali imma biss meta jkun hemm id-dritt eh, tal-ħajja sal-mewt. Gomez, hemm żewġ kwistjonijiet nikkonsidraw l-impunità meta ma jiġux irrispettati drittijiet tal-bniedem. Eh, dawn huma eh, stallet tal-Unjoni Ewropea. Eh, iridu naraw x'inhi relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u stati oħra, speċjalment fil-partenarjat eh, strateġiku. Iridu naraw x'se jiġri u x'jiġri fil-fatt fil-ħabsiet mm, illi aħna għanna relazzjonijiet magħhom Eh, eh, mal-pajizi fejem relazzjonijiet magħhom. Ħafna minn dawn il-pajizi għandhom priġunieri politiċi u jistrumentalizzawhom daw biex jisirqu u biex jopprimu il-protezzjoni tal-drittijiet tal-bniedem għandha tiġi implementata anki fid-dialogi. Imma ħafna drabi relazzjonijiet dawn ir-relazzjoni huma ftit u mhux ċari biżejjed u jwaslu għal falliment. Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u anki il-Parlament u anki il-Kommissjoni għal daqstant għandhom jintervjenu dejjem iktar fuq dawn l-istrateġiji. Iridu jgħinu eh, l-attivisti tal-dritti tal-bnidem. Dana għandu impatt fuq is-sikurtà tal-pajjiżi li aħna għandna eh, rapporti magħhom l-Etjopja per eżempju eh, għanda rapporti l unjoni Ewropea. Għanna bżonn ta' politika iktar proattiva u rridu ngħidu li hemmhekk hemm priġunieri politiċi, raġunieri ta' kuxenza qed naħseb x'jiġri per ġara per eżempju f'dan il-pajjiż u propju fuq il-kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem mingħajr ma qisu laqas id-drittijiet tan-nisa. Nala, hawnhekk hawn il-rappreżentantoli. E, il-rappreżentantoli ħadmet tajjeb, però mhux biżejjed u ma intervenitx biżejjed fuq is-sitwazzjoni e, tal-pajjiżi li jażur. Uh, e, Eh, eh, eh, memx bizzejiet attenzjoni fuq il-libertà ta' espressjoni u soċjetà ċivili li qiegħda tiġrid biex timplementa drittijiet tal-bniedem. nishtiq nitlobkom tirrispettaw il-ħinijiet ta'kom għax ftit ftit qed nakkumulaw dejjem iktar tard. Issur xtetina għal minuta u nofs. Signori, l-umanista russo Kavelov darba ġi eh, nominata għal premio Nobel. Waqt l-ewwel gwerra ċeċena meta il-Russi qatlu eh, eluf ta' ċeċeni, Kovaljev qal il-dirtiet tal-bnidem ma jistawx ikunu kwistjonijiet ta' pajis wieħed biss. Il-fatt illi ma tawħx il-Premju Nobel Eh, eh, beda l-indifferenza tal-gvernijiet eh, lejn id-drittijiet tal-bnedem f'dawn il-snin id-difiża tad-drittijiet tal-bnidem ifissru sens tal-ġustizja li kellu Kovaljev mem lebda dubju illi il-prinċipju illi l-indefendu il-nis dajfa et jisparixxi. il hemm iktar importanza għal-kummerċ id-drittijiet tal-bnidem ma jistawx ikunu affarijiet interni ta' pajis wieħed biss. Nerġgħu nirrepetu aħna. Grazie. Mian Mon. Grazzi, President. Dar rapport fu id-dritti tal-bnidem fid-dinja huwa importanti ħafna. Ir-rispetta dritti tal-bnidem hija parti integranti tal-identità tagħna u hemm bżonn nagħmlu mainstreaming tagħha fil-politika tagħna, speċjalment fejn il-prinċipji fondamentali tal-ordni internazzjonali qed jiġu dubitati u hemm politiċi modelli politiċi ġodda. Il-ħajja tagħna hija mimlija kriżi u problemi, però rridu nżommu mal-prinċipji tagħna, rridu nħarsu lejn il-ġirien tagħna il-sħubija il ġirien tagħna il sħubija tal-Vantu fil-Mediterranem, ħafna ksur ta' drittijiet tal-bnidem u anki tal-artiklu 8 tat-trattat nistgħu naraw ħafna modi illi il-valuri fondamentali mhux qed jiġu rispettati. Il-politika tal-ġirien fil-medda ta' żmien medja u twila għandha tkun ibbażata fuq il-valuri tagħna li għandhom ikunu parti integranti U bħala konklużjoni nixtieq ngħid il-relazzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea għandha tinkludi anki id-drittijiet tal-bniedem għandu jiġi rispettati il-paċi u s-sikurtà um, huma bbażati fuq ir-rispett għad drittijiet tal-bniedem fil-komunità internazzjonali. Grazzi. Grazzi. Is-sur Rangel għal-minuta. Grazzi, President. Rappresentant Oli, Hawnhekk jiena nixtieq nifoka fuq żewġ punti ewlenin. L-ewwel net il tranzizzjonijiet lejn id-demokrazija. Hawnhekk l-Unjoni Ewropea għandha ruol importanti uniku illi tagħti l-appoġġ tagħha lil pajjiżi illi għandhom din l-aspirazzjoni biex jersqu lejn id-demokrazija. Aħna nistgħu ngħinuhom f'din it-tranzizzjoni. Aħna kellna ħafna eh, eżempi tajba fil- unjoni eh, fil-Mediterran, fil-Europa tal-Tatra tal-nofsinar, per eżempju kena Spanja, il-Greċa, il-Portugal. U tini punt, umbat fil osor ħafna, għanna bżon niddefendu drittijiet fundamentali. U dana Er-, irridu namlu ħin kollu, irridu naraw xi progress qegħdin namlu anki. Ma nistawx inkunu eżiġenti fil-bidu eh, u niskoraġuhom, irridu namlu eh, irridu lejjem iżidu. Is-Sinjura e-, Komodini kakija għal minuta. Dan ir-rapport jitkellem fuq kwestjonijiet differenti ta' drittijiet tal-bniedem u ħafna drabi kwestjonijiet fejn bżonn ta' iktar eh, eh, azzjoni, però jien nixtieq ikun hemm afas Ewropew iktar qawwi għal din l-azzjoni biex nassistu l-pajjiżi terzi fil-proċess ta' demokratizzazzjoni. U dawn l-azzjonijiet mhux biss bħala prioritajiet imma anki li jkollhom miri eh, reali. Meta jagħmlu dan, l-Unjoni Ewropea għandha tkun koerenti u għal daqstant il-koerenza bejn il-politika ta' drittijiet tal-bniedem interna u esterna mżon nżiduha. Eh, fuq kwestjoni speċifika, is-soppressjoni eh, tal-medja u tal-espressjoni toħroq l-oppressjoni u dawk u tejn il dawk biss li iridu seta għal spiża tal-aħjar interess tal-poplu tal-poplu tal-pajjiż u li waslu għall instabilità, korruzzjoni, kriżi umanitarja, eh, immigrazzjoni u kriżi. U f'dan hemm bżonn ta' azzjoni effettiva u effokata eh, mal-pajjiżi terzi. Grazzi. Grazzi, is-sur Buda għal minuta. Grazzi ħafna. Id-dinjità individuali umana huma elementi eh, importanti eh, taħt eh, l-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Da stant il-protezzjoni ta' drittijiet tal bnejdem għandha tkun l-ikbar priorità fuq l-aġenda ta' kwalunkwe stat membru. Il-terrorizmu e fil-forum differenti tija illi zdidet ħafna fl-2013 bi 60% meta nqablu għamal 2013 u anki l-pajizi minn 15 saru 24 L-attakki fil-pajizi tal-Unjoni Ewropea li kien hemm anki mwiet eh, u it-teddidiet tal-Istat Islamiku fil-dinja arbija u situazzjoni fl-Ukrajina huma eżempi eh, ta' eh, teddida ta' sikurta. Id-drittijiet tal-bnidem għandhom jirrappreżentaw komponenti importanti tal-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea u anki element tal-identità fir relazzjonijiet bilaterali. Grazie. Is-sur Kukan għal minuta. Grazzi, President. L-2013 kienet sena ta' sfida u fir risposta tagħna għal ksur ta' drittijiet tal-bniedem fid-dinja kollha jiena nerġa' ngħid li rridu aħna norbtu fuq il-valuri tagħna u l-prinċipi tagħna u dan jfisser illi id-dritti tal-bniedem għandhom ikunu il-bażi ta' relazzjoni tagħna ma' pajjiżi terzi. Il-politika tagħna għandha tkun viżibbli, koerenti u effiċenti. Focus tal eh, tal-ġirien immedjati irridu nappoġġaw l-iżvilupp demokratiku, l-istat ta' drettu, ta' dritt u elezzjonijiet liberi. Dawn huma prerekwiziti eh, ewlenin għad demokraziji illi eh, eh, jaħdmu u li jirrispettaw drittijiet tal-bidu. Ma nistawx aħna nsibu kompromessi hawnhekk. Irridu ninsistu fuqhom dawn fil-proċess ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi. is Plenkovic għal minuta. President, rappresentanto li Mogherini sur Panzeri, u għapjaċir kbira lija nara illi din il dan il-rapport fuq id-dritti tal-bini ma' demokrazija għed diskutuħ l-lum għonek. Jena nittama illi se jiġi approvat, se tiġi approvat tal-rapport u illi l-messaġġ jasal anki f'pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea. Għal din raġuni jiena nishti illi l-artikolu 165 u 162 ma nivotawx fuqhom. Dawn qed ngħidu bħala ċittadin Kroat jiena naħseb illi huwa importanti illi id-dibattitu isir mod kostruttiv u norbtu dan id-dibattitu mal-diskussjoni li kena qabel. U għawnek dak li għanna najdu u illi id dritti tal-midem huma l-ewwel priorità u għal din raġuni jena kont kontent nisma' illi s-sur Panzeri għal illi kapita delegazzjoni għandhom id-drittijiet, għandhom għan jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem fi relazzjonijiet tagħhom. Is-Sinjura Klun għal-minuta. Jekk membru tal ta' din ta' Jena naħseb li jekk membru tal-parlament uża il-klim li il-persuni lesbjani u gay u ma velenu rridu niddistaċjaw ruħna minn din l-istqarrija. Eh, eh, eh, rridu aħna niddefendu il-drittijiet tan-nisa u ta' tfal smajna ħafna stejjer ta' zwieċi forzat, u l-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu għan nappoġġawhom biex nedukawhom kif smajna f'ħafna dibattiti biex ikunu jistgħu jiddefendu lilhom infushom. E, u importanti li namlu mainstreaming ta' dritti tal-bnidem u demokrazija fil-attivitajiet kollha u mpoġġu id-dritti tal-bnidem fiċ-ċentru ta' relazzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi terzi. Aħna għamilna għana rridu namlu ktar minn klim, rridu anki napoġġaw il-nis li kunem libertà ta' religjon, libertà ta' espressjon, libertà ta' ħsieb. Grazie. U issa nistaw naddu għal proċedura catch di għaj. Nista' ninformakom li kienem 13 il-talba. Nista' nati bis seba' mela fisem li pipi xober. Grazie ħafna. Il-rapport eh, b'mod tajjeb ħafna jenfasizza l-importanza li eh, neżerġitaw id-dritt, li eh, neżerġitaw u jkun namlu azzjoni fl-imkien l-dritt tal-assoċjazzjoni. F'wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea demonstrazzjoni jam ehm, paċifika fil rumanija ġit projbita eh, eh, minħabba illi l-organizzazzjoni illi edat meċi ma qablitx mal-mira ta' din il-dimostrazzjoni eh, huwa e, hija lokalità fejn hemm um, gruppi etniċi differenti. E, Is-soltu eh, dawn it-tipi ta' dimostrazzjonijiet paċifiċi jiġu permessi u Rumanija s-soltu tieħu ħsieb il-ċittadini ta' b'mod ċivilizzat ħafna u mhuwiex tajjeb li wieħed jiġħad il-dawn id-drittijiet lil gruppi ta' minoranza inkella aħna eh, jekk nagħmlu hekk l-Unjoni Ewropea nkunu qegħdin niminaw il-kredibilità tagħna meta nkunu qegħdin nikkritikaw pajjiżi oħra Eh, u l-ġir tagħhom eh, f'dan ir-rigward fisem l-SND eh, l-Onorevoli. Sensera. Nishtiq nirringrazzja l rapporter għax-xogħol tiegħu fuq ir-rapport eh, eh, li għamel fuq dan fuq dan il kusin ta' drittijiet tal-bniedem speċjalment l-introduzzjoni għal ehm, imbuttatura li drittijiet tal-nisa, tat-tfal, tal-minoritajiet etniċi, reliġjużi u oħrajn eh, in ġenerali. Dawn huma parti mis soċjetà li jiġu diskriminati eh, f'ħafna mill-pajjiżi fid-dinja u għalhekk għandhom bżonn aktar ħarsien u appoġġ minnaħa tal-gvernijiet l-Unjoni Ewropea trid tkun fuq dimnetta f'dan l-approċċ għal dan is-suġġett u is-soċjetajiet iridu jinbidlu minn ġewwa il barra u l-gvernijiet jistgħu eh, jgħinu fl-edukazzjoni eh, f'dan ir-rigward li tkun hemm konformità ma' drittijiet tal-bniedem ġewwa l-Unjoni Ewropea dan ir-rapport huwa wieħed strateġiku. Ħafna eh, specialment meta l-Unjoni Ewropea meta titratta eh, ma' pajjiżi terzi wkoll eh, tiddiskuti u taċċetta dawn il-drittijiet tal-bniedem l-Onorevoli Zambatski għal minuta. Grazzi ħafna President. il-kollega tagħna il-Sur Panzeri għamel ħafna xogħol sewi. Minkejja dan aħna għandna xi kummenti kritiċi fil-grupp tagħna politiku aħna ma naqbrux ma l-evalwazzjoni li hemm fil-rigward tal-azil ir refugġati u kustjonijiet oħra Aħna nemnu il-Litwanja, il-Kroazja u il-Slovakja huma ikkritikati minħabba il-politiki tagħhom domestiċi. Aħna nemnu illi kull stat membru għandu id-dritt illi jiddeċidi huwa xie tradizzjonijiet tal-familja jiexġi illi jħadnu f'pajjiżhom. Hemm pajjiżi pal eh, eh, Turkija imbagħad illi eh, l-kalimi jgħid jappoġġjaw lil IS l-Onorevoli Bilbao għal eh, minuta. Għandek il-mikrofonu. Thank you very much. Muta gracias por la Grazie ħafna mm, tal ġenerazita tijak. L-Ewropa tixtieq illi tibqa' punt ta' referenza għal ġrtijiet tal-bnidem fid-dinja u biex namlu dan irti konna eh, vuċi wahda li titkellem, meta titkellem fil rigward tal-konflitti, mux bizzert u għet ikun b'saħħtu meta għet jitratta l minu dajje, imma imbat id-dur lej l-Izrael u l-Istati Uniti u ċ-Ċina u tagħmel dak li jgħidu l ma f'każijiet oħra. Hemm affarijiet importanti ħafna bħal Palestina u l-Sahara tal-Punent fejn aħna rridu l-ewwel net inħarsu lejn dak li qed isseħħaq ġewwa l-Ewropa. U rridu nħarsu lej l-ksur ta' dawn id-drittijiet tal-bniedem anka fil-stati membri infushom. Importanti ħafna dan. Hija il-Sena Internazzjonali għal vitmi ta' terrorizmu għandna niftakru fihom u għanna natu appoġġ l vitmi kollha fl-Ewropa inkluż dawk illi kienu eh, eh, ilom mitfuna għal xiren ta' snin għax inqatlu minn ħadd ma kien jaf l-Honorable Sekon nos għal minuta. L-anthropinum δικαιωμάτων και της demokratijas. Għawnek għedin nitrataw situazzjonijiet tal-drittijiet um, tal-bidem u demokrazija f'pajjiżi terzi. Aħna maħniex għedin naraw il-problemi li jeżistu fiħdan l-Unjoni Ewropea ennifisa. Fisem tal-istabilta ekonomika id-demokrazija ħafna drabi qed tiġi injorata jew inkella sagrifikata u il-parlamenti nazzjonali u l-kapaċità tagħhom li jintervjenu qed tiġi ostakolata. Anke ġrittijiet fundamentali u soċjali tal-popolazzjoni e, bil-tnaqqis tal-benefiċċji soċjali qed jiġu imminati. Jekk nitkellmu dwar dan kollu, allura m'għandniex inħarsu biss lejn dak li qed isef pajjiżi terzi ma għandna nieħdu pożizzjoni fuq kif l-Unjoni Ewropea qed titratta l-affarijiet uh, u għanda tiffirma il-konvenzjoni u għanna nkunu taħt il-kontroll tal-orti ta' ġettijiet tal-bnidem u mbad biss nkunu eh, nistgħu nitkellmu dwar il-miżuri eh, marbuta ma' dan. Gospa predsednica, hvala za eh, besedo. Grazie ħafna, Signora President. Is-suġġett li qegħdin niddiskutu bħalissa huwa wieħed kumpless ħafna. Imma nixtieq insemmi xi affarijiet li sissa ma ġewx imsemmija f'din id-diskussjoni. F'dan ir-rapport qed jissemma l-attivitajiet kontra il-terrorizmu imma jidir li illi meta aħna niġildu kontra il-terrorizmu ħafna drabi aħna nitħillu u inxeklu drittijiet tal-bniedem speċjalment bil-miżuri bħal pereżempju tal-ġbir tal-data personali li jista' jirriżulta ta' fiksur ta' drittijiet tal-bniedem għalhekk jiena ma nixtieqx li għawnek fil-parlament naddu xieqat eh, eh, patriot u nevitaw situazzjonijiet ta' Big Brother u permessa kooperazzjoni mal-Kunsil tal-Europa li aħna nistaw nikkoperaw mill-qrib biex eh, nipreparaw strategija fuq meta ta' żmien twil f'dan il-qasam l-aħħar kellima. Kellimi huwa is-sur Kastaldo, grazzi ħafna nishtiq nirringrazzja l-ONET l-rapporter u l-shadow rapporters illi eh, ħadmu għall approvazzjoni ta' dan ir-rapport illi eh, kien eh, biċċa xogħol kbira nixtieq infakkar punti li huma importanti il-75 u 76 fejn qed nitkellmu dwar il-ħtieġa li ndaħlu fir-regolament il-ġdid dal-SBG mhux l-istatut tal-Roma tal-ġijiet eh, internazjonali kriminali biex ikonna din l-status fej l-Armenja u l-Pakistan għadu mumiex fil-matari. Anke jkonna pozizjoni komuni fuq il-ratifika tal-emendi ta' Kampala il-senatur Taljan ħadem fuq il-tfassil tal-liġi eh, marbut ma' dan u nispera li jiena u l-kollegi u il-rappresentant u li nkun nistaw nidu din eh, il-kustjoni u fl-ħarnet nishtiq in fakkar il-punt 77 il-ġenoċidju eh, armen u rikonċiljazzjoni biex inkunu nistaw nibnu il-ġejjeni. Kenna diskussjoni twila u id-detaljata u biex nikkonkludu nixtieq indur issa lejn il-Sinjura Mogherini eh, ħankun fil-qosor, il-diskussjoni um, kienet rikka ħafna u mimlija suġġerimenti illi aħna ħadna nota tagħhom jina nassikurakom illi ħan kunu edin eh, nużaw dan kollu fit tfassil tana tal-politika tana l-drittijiet tal-bnidem u demokrazija għal-ġejjeni biex insemmi waħda mill-punti li wieħed mill-punti li semmow din mi ħaġa li semmejt fil-introduzzjoni tiegħi jiena, però għandi pożizzjoni pjuttost eh, soda dwar dan. Il-referenza tal-rwol eh, tan-nisa fil-soċjetà u f'pożizzjonijiet ta' tmexxija u l-vjolenza kontra n-nisa. Fil-fatt dawn huma żewġ affarijiet, żewġ faċċati tal-istess munita nixtieq ngħid illi l-ġlieda kontra n-nisa mhijiex biss eh, marbuta mal-bidla fil-leġislazzjoni manka fil-kultura. Irridu nibdow mill-edukazzjoni, mhux biss ta' tfajli tanzi, minn tal-irġil u tal-subin eh, fil-familji sana fl iskel tagħna stessa. U din hija kustjoni eh, eh, li miex marbuta biss mal-intern, mal-politika esterna, ma anka ma dik interna u jiena e, nishtiq niddedika xogħol tagħna fil-faddak ta' 8 ta' Marzu għan nisa fl-Afganistan dawk in-nisa li għażlu no iprovaw għall-inqas illi kollom din ir-wol ta' mexxejja fil-politika, fil-pulizija, fil-sistema ġuridika, pala ġurnalisti, aħna na bżon napoġġawhom permezz ta' programmi li għandna mnedija Eh, biex eh, bekk inħallu anka il-kanali bejnietna miftuħin u ninkoraġġuhom f'din it-triq tagħhom diffiċli nixtieq eh, ngħid ukoll li fid-disa ta' Marzu it-tnejn li għadda kelli peċir li nkun eh, fi New York u l-tqajt ma l-direttur esekutif u eh, tkellimna dwar eh, li natu l-kapacitajiet li nisa u l-violenza kontra n-nisa jina kont ma rappresentant speċjali attendejt il-ftuħ tal-CSW li Eh, li kien hemm fi New York nixtieq ngħid illi nixtieq nisħaq hawnhekk illi il-kontributi tagħkom kienu eċċellenti, eh, anke x-xogħol li sar kien eċċellenti u hemm żewġ impen li jiena nishta nista' nieħu. Irridu nassikuraw li nikkoordinaw ix-xogħol estern u intern fuq id-drittijiet tal-bniedem fil-politiki tagħna kollha u it-tieni illi niprovaw indaħlu dan kollu fis setturi kollha li aħna voluti fihom b'mod partikolari meta naħdmu mal-partijiet terzi madwar id-dinja u l-impenni li naħdmu flimkien mal-istituzzjonijiet differenti, l kunsill il-Kommissjoni, imanka u kol mal-Parlament Ewropew. Nixtieq nirringrazzjakom il-koll għal kontribut ta'kom f'dan il-dibattitu anka li shadow rapporters u li rapporterin nifsu l-Antonio Panzeri ta' rapport eccellenti li ħajkun il-bazi ta' xol ta' tal-ġejjeni. F'dan iż-żmien eh, kritiku eh, li għanna u dimna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. L-onorevoli sa'. Eh, Nirringrazzja l kulħadd ta' diskussjoni nifraħ li għal proroga tal-mandat tiegħek u grazzi li rappresentant Oli għax tidher li fim tajjeb eh, fim tajjeb x'inhu importanti, d-diskussjoni hija importanti. Eh, tagħti attenzjoni anke li sensibiltajiet differenti għal kemm hemm xi wħud illi forsi ma qablux magħna. Nixtieq ngħid li fil- fil prembolu tal-charter hemm imniżel li l-Unjoni Ewropea tpoġġi l-persuna fiċ-ċentru tal-azzjonijiet tagħha meta nitkellmu dwar persuna maħniex qegħdin nitkellmu f'ħaġa astratta imma bil-kontra b'dik il-kelma qegħdin eh, fil-fatt nitbedu mill-affarijiet astratti eh, eh, qed immorru lil lin minn suġġett jew individwu qed nitkellmu dwar xi ħaġa aktar konkreta id-dinjità ta' kulħadd u dan xtaqt ngħidu b'ħafna forza jina smajti xobrati baj eh, ċertu affarijiet eh, li kienu eh, ta' dispjaċir korroħ ħafna l-LGBTI ma nafx għalfej kalla tiddaħħal di fil-kussjoni marbuta ma' drittijiet din edha eh, fil-fat kontra tolleranza u rispet lejn il-persuni. U l dur lej għuwel l-onorevoli verġat u kol eh, eh, tirrifletti fuq l assenzjoni tar-rapport anka ir-rispett hija xaġa ta' paradoss illi daw l-idejat naqra skuri il-rapport għandu jkollu l-konsens tal-maġġoranza tal-Parlament. minn mint jelentéstevőnek a záró gondolatait tájékoztatom. Eh, Nirigrazza l-Onorevoli Panzeri għall-aħħar sibijiet tiegħek nagħlaq id-dibattitu għankunu qegħdin nivvota eh, għada. Issa ejja għaddu għal punt aktar eh, importanti u diskussjoni diffiċli illi għandna fuq l-aġenda tagħna. li hija stqarrija dwar eh, l-sitwazzjoni um, xejn stabbli fil-Libja u l-konsegwenzi ta'